dettalji ta' dan il-komunikazzjoni ħajkunu pubblikati fil-minuti ta' din il-laqa. Minnaħa tal-partit tal-Gwe, aħna għanna il-ħatra ta' Helmut Scholz illi jibdel l-sur Mikael Gustafsson illi ħajkun ukoll membru ta' delegazzjoni tal-Assemblea Parlamentari Euro Latina Amerikana mela Beck is-Sur Scholz huwa maħtur. Anna u kol aħbar